tal-Parlament nixtieq inwassal il-kondoljanzi tiegħi lill vittmi tal-aħħar eh, inċidenti ta' persekuzzjonijiet reliġjużi u attentati terroristiċi. Għadu għaddej il-ġenoċidju anke kellna fil-Filippini l-attakk fuq il-Qassis u l-bieraħ fil-Central African Republic u koll kellna incidenti oħrajn u dan aħna ma nistawx naċċettaw li dawn in-nies jiġu persegwitati minħabba l-fidi tagħhom. Irridu insemmaw leħina, leħinna. Anke per quanto riguarda la lotta Anke fir rigward il-ġlida kontra t terrorizmu ma nistawx aħna nħarsu band oħra Dan jider mill-istraġi ta' l-ISIS fl-Afganistan u minn Boko Haram fin niġerja Nhar it-tnejn f'Kabul u kaldaħar kien hemm attentati terroristiċi li waslu għal 25 vittma li minnhom 11 huma tfal, tlieta mejtin, ġurnalisti u anke ħaddiema eh, fl-affarijiet umani. Anke fin niġerja l-bieraħ Boko Haram qatel iktar minn 60 persuna innoċenti. Għalhekk hemm bżonn ta' unjoni iktar maquda fuq livell internazzjonali biex niġġieldu t-terrorizmu u nipromuovu l paċi u l-istabilità.